micro is on. Yeah? Okay. Colleagues. Kollegi. Il-wara nofsinar it-tajab jekk joġobkom ħudu postkom għax ħanibdew daqs minut oħra. Jekk joġobkom għodu bil eda